Ikkirija Projderos. Il-President. Senjuri, nibdew il xoliet ta' sessjoni ta' Warlof Senar. Il-minuti tal-laqa tal-biraħ ġew asmin hemm eh, xi kummenti ma jidirx li hemm kummenti mela il-minuti tal bieraħ jiġu approvati. Issa għal kwistjoni ta' proċedura għaw sur Kastro li xtiq jitkellem. Grazzi, President. Nitlob skuza lil kollegi jekk se